Għandi avvis wieħed Karl Vegreko il tira mill-ewwel ta' wissu taħt regola artiklu 4 paragrafu 3 il-post void ser jiġi mħabbar u aħna ninfermaw istat rilevanti il-pajis rilevanti kaw xi ħadd qed vjaċċi vjaġġi tajjeb lura l-imdalkom. E, vakanzi u tajjeb it-tajb li kulħadd u nittama li issa frattant in-nies ser jħorġu minnaw pan-nies biex nisimaw ispjegazzjoni tal-vot u mbagħad nkunu nistgħu ngħaddu minnu fiħal l-ispjegazzjoni tal-vot. Kollegi punta ordni. President, jiena jiena nifhem li inti eh, tipprova tinterrompi dibattitu iżda nixtieq ringrazzja tal-presidenza tiegħek naħseb et tagħmel biċċa xogħol tajba ferm u jekk inti tista ġiel kulħadd jagħtika naqakas lejn l-aħħar tant l-aħjar. Mela, naddu spiegazzjoni tal-voti, l-ewwel net eh, spiegazzjoni tal-vot minaħa tal-Ukrajina is-sur Tanak fissem il-grupp tiegħi żewġ minuti. Sur President il-grupp tal-ICR jilqal qalfat illi eh, kien hemm il-President Poroshenko illi eh,